li b'mod partikolari meta nqisu il diffikultijiet ekonomiċi u soċjali qegħdin jaffaċċjaw l-Ewropa. Grazzi. Vielen Dank, Frau Reding. Die Aussprache ist damit geschlossen. Titassew, unnek aħna konkludejna id-diskussjoni u l-vot ser sir għada senar u l-punt li jmiss fuq l-agenda huwa ir-rapport tas Sur Mitchell fuq l-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u r-rapport għandu minuta. L-iżvilupp u l-kooperazzjoni tal-istrument tal-Unjoni Ewropea huwa strument importanti ħafna jkopri is-sena tal-2007 u l-2013 l-Unjoni Ewropea għanda dispożizzjoni taħħa budget ta' madwar 17 biljun euro biex tiġilet il-faqar, tikseb il-lonijiet tal-izvilupp tal-millenju, anki biex tipromuovi tmexxija demokratika f'pajjiż li jiżviluppaw. Il-Parlament segwa mill-qrib il-ħidma u l-impatt ta' dan l-istrument biex jassikura li il-flus jintefqu f'konformità ma' l-lonijiet. Fl-aħħar ta' din is-sena l-Kummissjoni ser tippreżenta l-proposti tagħha għal ġenerazzjoni ta' strumenti finanzjari għal azzjoni esterna biex tkopri il il- qafas finanzjeri multianwali ta' wara l-2013 u għalhekk aħna rridna nanalizzaw il-talim li aħna ksibna permess tal-ICI u għankini definisġu l-aspettattivi tagħna għalġejini u il Kumitat kien unanimu meta ġi biex jappoġġa il-prinċipi prinċipali. Aħna għandna bżonn strument finanzjarju li huwa ma immirat mod esklusiv għall anijiet ta' l-eliminazzjoni tal-faqar e kif inu definit fit trattat tal Lisbona u, u jkopri biss pajjiżi li qed jiżviluppaw. L-istrument irid jiffinanzja miżuri li jilħqu l-kriterji għall-ODA, Official Development Assistance, hekk kif inhu definit mill-OECD u mill-Kumitat ta' Assistenza. Il-kwota tal-ADA għandu jkun aktar rigorus mill-DCIs prezenti. Permetu li nkun ċar li aħna mhux qed nistaqsu l-importanza tal-kooperazzjoni ta' l-ODAs ma' pajjiżi msieħba ġifri anki s swiq li qed emerġu u pajjiżi li jadin fil-nofs, si triq tan-nofs, però din it-tip ta' kooperazzjoni trid tkun iffukata mezz ta' ċertu strumenti biex tassigura trasparenza u tipproteġi n-natura speċifika tal-kooperazzjoni sabiex neġavolaw l-aċċess għal dawn il-finanzi tandu jġirin ringfejs billi ikun hemm benchmark ta' 20% ta' finanzjament fuq il-programmi ġeografiċi u dawn għandhom jaqgħu taħt dawn is-setturi ta' saħħa bażika u edukazzjoni, strumenti fizzuri jridu jassikuraw integrazzjoni aħjar ta' kwistjonijiet ambjentali u ta' tibdil tal-klima f'dak l-għandu xi sama kooperazzjoni. Nassistu pajjiżi qed jiżviluppaw billi jiżviluppaw sistemi adegwati ta' taxxa. Dinja kwistjoni qed tissaħħa, speċjalment tal-pajjiżi li qegħdin fi triq tan nofs il-mobilizzazzjoni ta' dħul domestiku importanti ħafna biex naqsu l-faqar u anki d-dependenza tagħhom fuq l-għajnuna. L-istrument il-ġdid għandu jkun iffinanzjat b'mod adekwat. Il-budget tal-Unjoni Ewropea fil-qafas finanzjarju li misandu iżid b'termini reali u anki jikkontribwixxi biex jilħaq ta' 0.7% tal-GNI fuq l-ODAs it-naqis ta' rizorsi għandhom jiġu użati b'mod affettivi u b'mod effettiv, aktar kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni li stati membri meħtieġa u għalhekk il-Parlament jappoġġa l-iżvilupp ta' strateġija konġunta. L-Kummissjoni nifisa qalet li il-tfaddil u dan l-impatt wassal għal madwar 6 biljun euro fil-sena. Immaġinaw da dal fis xistaw jamlu fil-dawn il-pajzi għet jizviluppaw. Meta l-Komissjoni tebdotta programmi ta' strategija fuq l-istrumenti ġodda l-Parlament għandu jkollu isem u jkollu l-istess importanza daqs il-Konsil U dan huwa element li sbuħ fit-trattat ta' Lisbona li jrid jiġi trattat. Dan il-vot din il-ġimgħa ser jipproponi il-linji gwida għal negozjati li jmiss għal ġenerazzjoni li jmiss fl-istrumenti finanzjar li ġejjin. Nittama li din il-Kamra ser tagħti appoġġ ħin il-proposti mill-Kumitat ta' Żvilupp li kien qed jagħmel dan ix-xogħol Pero mill-esperjenza tagħna waqt li rajna n negozjati li ħna tħallna fihom, aħna għadna madwar 14 regolament f'wieħed biss fid-DCI, so aħna rridu naraw li DCI u suċċessur tiegħu ser ikun jista' jħaq l-għanijiet li fassanna. Vielen Dank, Herr Kollege. Grazzi tassew, Sur President, grazzi tassew, Sur Mitchell. Naddu għal-proċedura taħt il-KGDI, nat il-kelma l-Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna, Sur President. Nafu illi dan huwa wieħed mill-iktar għanijiet importanti fl-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni ta' dan l-istrument finanzjarju għall-iżvilupp huwa importanti ħalli naraw aħna illi dan l-istrument dejjem ikun preżenti fil-politika tagħna ħalli aħna nilħu l-għanijiet tal-millenju li konna stabilixxejna. Importanti ħafna li aħna naraw li għandna l-kompetenzi politiċi li għandna bżonn ħalli nilħu dawn l-għanijiet. Aparti minn hekk iridu naraw x'inhuma l-prijoritajiet tematiċi u ġeografiċi ħalli naraw illi dan l-istrument ikun jista' jkun implementat b'iktar mod effettiv. L-iktar gruppi li għandhom bżonn ħarsien anke pajjiżi li qed jiżviluppaw kif ukoll pajjiżi oħrajn li għandhom bżonn lajnuna, bżonn li aħna wkoll koll nurruhom x'ruma l-anijiet tagħna, kemm f'dak li xjaqsam l-iżvilupp dawk l-għanijiet tal-millenju kif ukoll għanijiet oħra ħallibek aħna niskuraw li dawn il-pajjiżi verament jistgħu jsiru indipendenti ħallibek huma jkunu jistgħu jfasslu l-ekonomija tagħhom fuq livell nazzjonali. Grazzi ħafna Sinjura Basescu sa Sinjura Tikaw. Mulțumesc, președinte, doamnă comisar. Grazzi ħafna, Sur President, Signora Kommissarju. L-Unjoni tista' tgħin il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ħalli jkomplu jiġġieldu kontra il-faqar u ħalli bekk ukoll nilqu lkoll kemm aħna l-anijiet tal-millenju. Importanti li ngħinu lill eh, pajjiżi li tiżviluppaw sa biex ikomplu ġrida kontra l-effetti negattivi tal-bidla tal-klima. Aħna nafu li speċjalment dak għandu xi qasam l-agrikoltura, hemm ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw li l-konsekwenzi tal-bidla tal-klima taffetwhom ħażin ħafna u il-ġestjoni ta' rizorsi kif ukoll ġestjoni tal-ilma eċetera qed ikunu diffiċli. Fis-sena 2006 il-Forum Ewropej Ewropew ta' importanza kbira l-effiċenza tal-enerġija u l-elettriku, kien hemm bosta investimenti privati wkoll anke fl-effiċenza tal-enerġija u l-elettriku u dawn kellhom ikollhom ukoll effett kemm fil-pajjiżi li tiżviluppaw kif ukoll fil-pajjiżi tagħna. Però aħna nafu illi aħna qegħdin nipprevedu li jkun hemm mekkaniżmi notfa tal-produzzjoni tal-enerġija u l-elettriku u nafu illi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-fatt il-kollega kienet interrotta. Grazzi ħafna Mr. signor Zaborska. Grazie, Monsieur le Madam Madame la vice President, Notre collègue... Grazie tassel, Sur Vice-President. Il-kollega tana, Sur Gay Mitchell, huwa magħruf rigward il-kumitat fil-kumitat ta' l-iżvilupp għalhekk dan huwa rapport verament infassad mod xira u nirringrazzjah ta' dan. Punt wieħed. U li nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-aħjar rigal mhux il-flus imma aħna bil-budget tagħna l-Unjoni Ewropea qegħdin nimponu l-valuri tagħna tal-punent fuq il qed jiżviluppaw. U għalhekk l-aħjar perspettiva għall-futur ma tkunx li noffru flus imma nitolbu rispett għad drittijiet tal-bniedem, però l-aħjar prospett u li nirrispettaw id-drittijiet tan-nies biex jiddeċidu għal-jom infushom Eh, irrispettivament mill-kultura tagħhom għalkemm jirċievu l-għajnuna finanzjarja tal-punent. Grazzi tassew. Is-Sinjura Danċila biex tala il-proċedur taħt il-KGDI. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjur Kommissarju, aħna naħsbu dan il-rapport fil-fatt tkellem fuq il-fatt li aħna rridu nkomplu nġildu kontra l-faqar, speċjalment fil-pajjiżi ta' li qed jiżviluppaw bħala għajnuna għall iżvilupp naturalment aħna nixtiequ nnejnu lil dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, però għandna sfida oħra importanti ħafna qudiemna f'dan il-qasam ikolli ngħid. Jiena naħseb li dan għandu x'jaqsam ukoll mal-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel ħafna spekulazzjoni fis-swieq. Importanti li aħna kun nistgħu nirreġixxu b'mod flessibbli u kemm jista' jkun malajr fil-Unjoni Ewropea ħalli aħna nkunu nistgħu nirraġixxu għal ħtiġijiet u għal bżonnijiet l-iktar urġenti. Importanti ħafna li l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess ikompli jappoġġa l-Kummissjoni Ewropea u l-inizjattiva tal Kummissjoni Ewropea ħallibek il-kooperazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp u l-għajnuna l-iżvilupp tkun iktar definita ħallibek li tkun tista' tkun kontrollata anke fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna l-Sinjor Dan Ċilla Bek temmejna l-proċess ta' keċdija issa għanna l-Sinjura eh, Redding li ħad konkludi din diskussjoni. Grazzi tassew, aħna nirringrazzjaw il-suġġerimenti u l-kummenti tal-Parlament Ewropew. Jidher li aħna naqblu fuq il-maġġoranza tal-kwistjonijiet. L-iktar il-Kummissjoni tapprezza l-fat li l-dialogu kontinwu fil-kuntest ta' skrutinju demokratiku wassal riżultati verament tajbin Aħna jiddispjaċina biss li l-Parlament ma jħossx li uħut mir riżoluzzjonijiet tiegħu fuq il-programmazzjoni kienu hemmhekk bid-dettalji tagħhom, però l-Kummissjoni laqat il-veduti kollha tal-Parlament meta kien possibbli. Meta nitkellmu fuq il-kooperazzjoni fuq il-prodotti pubbliċi, aħna xi nibda attenzjoni li dan jista' jwassal għal żvilupp ta' assistenta rekwizita u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' tiffinanzja kooperazzjoni dwar l-ODAs fuq il-prodotti pubbliċi taħt DCIs. Madana kollu sħubija separata għanda tikkonċentra ruħa fuq il-kooperazzjoni tal-interess tal-Unjoni Ewropea u tintem permezz ta' programm tematiku li jindirezza l-organizzazzjoni soċjali ċivili u l-autoritajiet lokali. Fl-istess waqt, proġetti finanzjati mill programmi ta' tematiċi ta' l-azil, per eżempju, joddu bħala ODAs, kooperazzjoni tematika bħal l-investiment fin-nies dan ser jkompli jindirizza l iżviluppi kollha l-anijiet ta' żvilupp tal-millenju u m'għandux jinjora il-rabtiet internazzjonali li jeżistu bejnietu. Il-fond mhux jidher fattibbli, però l-Kummissjoni ser tqisni kwestjoni ma mal istati membri u tieħu konsiderazzjoni l anijiet u l-prinċipi tal-ftejn tal-Kotonu. U rigward l-atti delegati u l-użu tagħhom il kommissjoni tagħmel referenza għall litra tal-President Barroso ta' Marzu ta' 7 ta' marzu tal-2011 hawnhekk il-President wera arkitettura ġdida li ser tirrifletti il-kuntest istituzzjonali. Punt importanti ser jkun flessibilità fil-proċess ta' programmazzjoni biex jippermetti finanzjament u prioritajiet biex jaddattaw għal dinja l edha tinbidel maġla, mod maġel, u din ser tkun hemm b'elementi sinifikati ta' atti delegati li jirrispettaw il-kriterji stabiliti f'artikli 290. Konklużjoni nixtieq ngħid li l-Kummissjoni tilqa il rapport tal-Parlament li jiġbor jagħmel jagħti input importanti għat tħejjija tal-aġġornament tal-istrument tad DCIs taħt il-qafas multijanwali għas-sena li ġejja. Grazzi tassew, dan hawnhekk aħna laqna diskussjoni u il-vot ser isir f'nofsinhar sa fuq il-punt li jmiss tal-aġenda għandna ir-rapport ta' Sinjura Wallis. L-għażliet politiċi għal progress lejn il-liġi kontrat